Grazie President. Grazie President. Bil-mandat trilogu il-budget diħel fil-proċedura tiegħu u fażi konkreta. Stadju fejn l-awtoritajiet rilevanti tassew jibdew diskussjoni biex iwaslu għal riżultati utli u importanti U għalek, qabel xejn, nittama li dan it-trilogu ikun opportuna, illi opportun, opportunita fejn aħna niksbu dak li rridu. Aħna ridna nkunu realistiċi f'dan il-budget bħalissa l-Istati membri edi jimplementaw politika ta' konsolidament tal-budget biex bekk jarfu il-bżon illi nġildu l-krizi u biex bekk nerġaw natu ħajja l-ekonomija u l-investimenti. Bħalissa il-budget Ewropew għandu kapacità waħdanija illi tagħti valur miżjud għall-ispejjeż l-investimenti għar risorsi u bekk il-budget irid ikollu rwol essenzjali. Rwol fundamentali biex bekk qabel xejn nibdew mill-istrateġija 2020. Din l-istrateġija sa mill-bidu net meta iddiskutejna il-budget kienet fil-qofol tad diskussjoni tagħna. Il-budget tal-2012 irid ikun l-ewwel pass ta' implementazzjoni konkreta ta' din l-istrateġija li huwa l-istrument mażul biex bekk nerġgħu nagħtu ħajja ġdida lill-Unjoni. F'dan is-sens li nagħtu din id-dimensjoni finanzjarja l-istraġija 2020 tfisser illi nagħmlu l-kredibilità u koerenza tagħna fil-qofol tad diskussjonijiet. Ma nistgħux nibnu strateġija daqstant ambizzjuża jekk ma nistgħux nerġgħu nibdew niffukaw fuq strument illi tassew jiffoka fuq l-ekonomija U għalek, kredibilità il-koerenza l-istrateġija 2020 huma wkoll punti essenzjali sabiex l-Unjoni Ewropea tassew ikonna stabilità li tassew neħtieġu anki għal dak li għandu x'jaqsam il-munita tagħna. Imbagħad hemm aspetti oħra linji ta' politika emerġenti dwar proċessi ta' lej demokrazija fil-zona tal-Mediterran biex bekk niggarantixxu dimensjoni esterna tal-Unjoni Ewropea li palissa tassew tista' taqdi rwol fejn hija tassew ikollha rwol tal-tmexxija. Il-budget mhuwiex biss strument għall-approvazzjoni fejn irridu ovvjament imbassru dak li ġeja s-sena eh, li jmiss, iżda rridu naraw ukoll sena għamlu f'dik is-sena. U għalhekk irridu nikkonsidraw mhux biss il-ħlasijiet għal dik is-sena, iżda anki għal dak li għandu xaqsam id-dettalji tal-budget ta' din is-sena. Koerenza, kredibilità, l-użu b'ċerta deċiżjoni mingħajr inċertezzi tal baġit Ewropew bħala strumenti essenzjali biex niġildu il-krizi u biex aħna u koll ikonna dawn il-budgets ta' konsolidament fl-istati membri. Dawn l-elementi kollha iridu jatuna rwol fundamentali għas sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Fuq kollox, u dan huwa tħassib ewlieni tiegħi qed jistidilna biex aħna nieħdu din l-opportunità ta' trilogu biex eh, tassew inkunu nistgħu jkollna dibattitu utli biex bekk ikonna viżjoni konġunta għall-azlit li se nagħmlu fil-budget. U għalhekk dawn l-azlit se jiffukaw fuq dokument kruċjali biex bekk nibatu messaġġ ieħor tal-kapaċità tagħna li naħdmu bħala Unjoni din hija ħaġa importanti ħafna bħalissa. Grazzi. Grazzi lill-Onorevoli Balzani. il-Komissarju Lewandowski, President, Rapporter, jiena jatawnek il-lum biex nisma il-femit kom dwar la bozz ta' budget prezentat mill-Komissjoni kif ukoll dwar il-mandata trilogu. Għanna ħidma importanti d-dimna u fit-trilogu se jkonna l-opportunità li diskutu punti ta' interess għall-Ewropa u għall-Parlament. Dan huwa punt ċar li ħareġ mill-prezentazzjoni tar-rapporter. Taħt iċ-ċirkostanzi mhux tas-soltu il-kompromess fuq il-budget 2012 ma jistax ikun business as usual. U allura irridu nsibu bilanċ bejn il-konsolidament tal-finanzi pubbliċi fuq naħa u fuq il l-investiment li huwa importanti għall-impjegi fuq naħa l-oħra. Din hija xi ħaġa li nsibu fl-abbozz kontribuzzjoni fi żmien tal-kriżi jfisser li jkollna investiment biex bekk insaħħu l-ekonomija Ewropea u nirkuprawha. U dan huwa parti mill-risposta tagħna fil-baġit tagħna. Hawnhekk aħna tajna aktar importanza l prioritajiet għal dak li għandu x'jaqsam l-istrateġija tal-2020 u bdana bl-istima tagħna ta' 62 biljun euro u dan jfisser 53.5% tal labbozz totali tal-budget. Ġvira unnek għedin namlu upgrading li u kollu huwa marbut ma' trattat tal-Lisbona tkabbir tal 40 u dan huwa dinja t-tieni parti tal-mistoqsija, tat-tweġiba l-mistoqsija. Ġifiri li konna tkabbir 0% tal komissjoni u anki dak li għandu xaqsam il-priorità negattivi Ta' din hija valutazzjoni serja tal-programmi biex naraw kumiex ix qed jaħdmu jew le abbażi tal-wirja tagħhom naraw li jkun hemm budget li jkun taħt dak li jkun programmat. U allura l bozz ta' budget 2012 huwa 9 biljuni taħt il-limitu massimu tal-perspettivi finanzjari għal 2012. Dan mhux biżejjed biex aħna nabbozzaw il-budget iżda hija dan huwa l-obbligu tagħna li nwieġbu għall iżviluppi fuq livell globali. Dan huwa l-każ tal-Mediterran ta' nofsinhar hemmhekk aħna hemm minna l-emendi għal budget 2012 sabiex aħna namlu upgrading ta' tweġiba budgetarja għal viċinat anki għal eh, nofsinhar tal-Mediterran u dana għal biljon 300 miljon euro. Għas-sena d-dieħla nomobilizzaw 500 miljon euro għal Mediterran u dan u koll għal-politika tal-vicinat meta naraw il-koll intestatura ta' numru 4 naraw u ovvjament u koll li dan skapitu ta' ċertu proġetti għall l-ammont ta' wieħed ta' 153 miljon euro. Se tkun għatkabbir ta' 4.9% sabiex inħalsu l-obligi leġislativi li dejjem qegħdin jikbru fl-aħħar tal-perspettivi finanzjari. Hawnhekk nirrepeti Ġifieri hawnhekk għandna 8.8 biljun euro inqas mis ceiling li kellna. Qegħdin nikbru fir riċerka u l-iżvilupp fil-koerenza fejn hemmhekk għandna programmi li ġew fit u rridu nħallsu ovvjament il-fatturi tal-Istati Membri. Iżda fil-koeżjoni għadna taħt dak li huwa immirat għal 2012 U allura ma nistennix illi konna diskussjoni faċli mal-Kunsill wara il-proċedura tal-2011 u l-esperjenza li kien hemmhekk għandna l-appoġġ, bżonn l-appoġġ tal-Parlament biex infasslu il-budget tas-sena d-dieħla jkollna il-konsolidament u aktar impjiegi fuq naħa l-oħra nittama li din is-sena proċedura eh, timxi minar problemi u tkun inqas nervuża mill-proċedura ta' qabel. Grazzi. Signor Commissario, ti la palabra. Grazie, Commissario. Issa għal Komitat Afet, l-Onorevoli Muniz de Urquiza, grazzi ħafna. L-approċ tal dan il-budget jider li huwa limitat għal tiġijiet legali stretti taħt regoli budget li neħtieġu hija politika li konna l-fondi għaliex l-Ewropa żżid il-valur kif qalet ir-rapporter naqblu mal-budget sakemm dan ikun marbut mal-istrateġija 2020 biex aħna nkatru l impjiegi u tkabbir iżda ma rridux ninsew ukoll il-finanzjament għal parti esterna tal-politika Ewropea. Il-Kunsill, il-Parlament u l-Kummissjoni jeħtieġu li jeħdmu flimkien sabiex l-Unjoni tkun ikollha parti globali. Se jkun diffiċli li niksbu dan il-proposta li għanna għanna responsabilità li promovu l-svilup, il-slim, id-drittijiet tal-bnidem madwar id-dinja. Dawn il kustjonijiet huma importanti għal komitat tiegħi u meta niġu għal politika tal-viċinat u x'qed isseħħ f'naħat isfel tal-Mediterran li żviluppi jridu jkunu riflessi fil-budget. Il-proposta tal-Kummissjoni dwar il-Palestina u l-UNRWA eh, dawn ukoll qegħdin ibatu minn tnaqis ta' 100 miljun euro minn dan il-budget. Vant nofsani huwa kwistjoni importanti u xogħol tal-umra huwa importanti. Ma jridx ikun sottomessa għal din il-logħba li l-Kummissjoni qiegħda tilab fejn il-figuri jaqgħu sena wara oħra. Il-Mediterran huwa tassew importanti kummissarju iżda ma rridux ninsew l-aspetti l-oħra tal-Unjoni Ewropea politika eh, barranija fejn titħol l-Amerika Latina pereżempju. L-affert marru ħażin fil-passat minn barra dan għandna problemi mal-ICI Plus, il-programm ICI Plus Hawnhekk maħdix qed nitkellmu dwar il-bażi ġuridika biss l-estensjoni tagħha għandha eh, tnaqqas il-finanzjament meħtieġ. Hawnhekk irridu wkoll nużaw dan il-budget b'mod l-aktar flessibbli. Grazzi ħafna. Komitat eh, tal-Kontroll tal-Budget, minuta l-Onorevoli Ċaċċi Matkakis. Mill-aspett ta' kontrol tal-budget, kolli ngħid li ħafna drabi aħna din nisimgħu illi 80% tal-istati membri qegħdin lura u għandhom responsabilta għal dan it-80%. E, Sir Sur Cameron, il-Prim Ministru tal-Unjoni għal titolbux għal flus araw illi tonfu aħjar il-flus li għandkom bżon. Fl-2010 min kien f'din is-sitwazzjoni? Ir-Renju Unit. Rridu jwaqfu ċertu programmi għalfejn għaliex ir-regoli ma wiċ komplikati u għalhekk jiena xtaqt eh, nitlob il-Kummissjoni l-kollegi eh, biex jiddiskutu ma l-istati membri biex ikonna regoli aħjar, sistemi aħjar ta' monitoraġġ u jkollna fatturi ġodda fil-riċerka. Eh, politika ta' riċerka, per eżempju, jkun hemm xi tip ta' premju għal xi proġett ta' suċċess partikolari, hekk ikun aktar faċli wieħed jagħmel monitoraġġ l-istess għall politika ta' koeżjoni. Ikonna forsi self minn qoddim għal proġetti biex bekk ikonna riżultati aħjar u forsi jekk irridu nimxu l-qoddim. Grazzi ħafna għal Kumitat tal-Impjegi l-Onorevoli Beresh. President, Kummissarju, Il-projetajiet identifikati mill-Kumitat tagħna huma ibbażati fuq osservazzjoni allarmanti li l-kriżi għadha għaddejja miljuni ta' persuni m'għandhomx xogħol, għandna 5.2 miljun żagħżugħ illi wkoll qegħdin bla xogħol. Rrid ikollna linji gwida għall impjiegi fl-Istati Membri u l-Istati Membri talbet il-Kunsill sabiex ma jqix l-impjiegi bħala Kwistjoni sekondarja, meta huma jeżaminaw ir-rapport tal-Kommissjoni dwar il-rata annwalità kabbir u jagħmlu sempliċement tnaqqis eh, u dan it-taqis ikun il-priorità tal-2012, aħna neħtieġu huwa appoġġ solidu b'rabta mal-miri ewlenin tagħna l-istrateġija u jrid nżidu ir-rata tal-impjiegi innaqsu il-numru ta' persuni li huma affettwati jew medda mill-faqar u esklusjoni soċjali irridu kompatibilità u komplementarità fost il-budget bejn il-budget tal-Unjoni Ewropea u tal-Stati Membri. Grazzi ħafna lil rapporter għaliex aħna nafu kemm hija ta' ta' eh, appoġġ li linji gwida tal-Kumitat tagħna. Grazzi ħafna għanna minuta issa l-Onorevoli Surġan mill-Kumitat tar svilupp reġjonali. Grazzi ħafna, Sur President. Fisem dan il-komitat jiena nista' ngħid illi aħna diskutajna il-proposta nistgħu nappoġġawha nemnu illi din ġiet abbozzata bir-reqa biex inħejju roħna għat-trilogu kif ukoll sabiex eh, ukoll inqisu nanalizzaw il-proċess kollu kemm hu tal-baġit għal Komitat eh, ta' Żvilupp Reġjonali il-kwistjoni ewlenija hija il-finanzjament tal-politika ta' koeżjoni. Hawnhekk nixtieq nisħa illi matul iċ-ċiklu eh, budġetarju ta' seba' snin wasalna fil-stadju fejn l-istati membri dejjem iktar u iktar qegħdin jifukaw fuq dawn l-ammonti u jkunu jistgħu jonfu aktar u aktar flus Fil-pajis li naf sewa, situazzjoni hija din li ġejja is-sena l-oħra. Kien hemm darbtejn l-ammont ta' flus li ntefqu meta mqabla ma' snin ta' qabel. Dana jindika il-ħeffa għaliex hemm raġunijiet domestiċi iżda hemm xejriet simili fl-istati membri oħra. Nittamaw li din il-politika ikolla l-appoġġ. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Surjan. Minuta l-Onorevoli Capoulos Santos għal Kumitat Agri. Grazzi ħafna, President. Kapitlu 2 dwar il-PAK. Żewġ mistoqs kwistjonijiet. L-ewwel pilastru. Memmek m'għandniex problemi serji għaliex 90% tan-nefqa hija implementata 100%. Fl-2012 se nħallsu 13% tal-ispejjeż ta' tkabbir taħt dan tieni pilastru. Hemmhekk ukoll memxi xi affarijiet partikolari għaliex hemm trasferimenti li nbidlu issa dan jippermettilna li jkollna żmien ta' koordinament biex niffinanzjaw stati membri li jkunu għaddej minn ċerti diffikultajiet. U hemmhekk eh, għandna 70% ta' użu. Issa, Kwistjoni oħra importanti ħafna marbuta ma' problemi ta' distribuzzjoni ta' ħaxix u frott lejn l-iskejjel kif ukoll appoġġ għal dawk li l-aktar għandhom bżonn. Naħseb li l-koll naqblu illi dina il-ħaġa se titnaqqas sostanzjalment iżda neħtieġu nimmobilizzaw il-finanzjament għal din il-ħaġa u jkun hemm distribuzzjoni minn mekkaniżmi ta' intervent għaddejjin minn kriżi serja neħtieġu s-solidarjetà di mhix biss kelma hija priorità politika u evidenza ta' kuxjenza u għalhekk irridu nerraw illi il-Kummissjoni tagħmel tajja għal dan l-iżball. Grazzi ħafna għal Kumitat eh, Ekonomiku l-Onorevoli Lord Quidingson. Grazzi ħafna. Hawnhekk irridu eh, nisqu tliet prioritajiet qabel xejn e, jkollna viġilanza biex bekk il-finanzjamenti jintużaw kif suppost biex niżviluppaw, nikbru u jkollna stabilità fuq is-swieq finanzjarji. Għandna dawn l-Aġenziji ta' Viġilanza li għandhom competitive ġodda u allura rridu ikollhom ir-riżorsi bekk irridu nanalizzaw il-kwistjoni tal-personal tal-ħaddiema biex bekk il-ħaddiema eh, jiġu reklutati kif suppost. Irritu ikun hemm risorsi biex għal dak li għandu xaqsam il-pakket tal-governanza ekonomika. Sam il-bidu net għal dak li xaqsam il-ħaddima rridu naraw li konna situazzjoni li tkun ideali. Issa, għanna u koll nuqqas eh, ta' statistika ekonomika u din tista' tkun kawza tal-krizi por la Comisión de Industria por un minuto. Grazie, onorevoli Ludvigsen. Sir Butikofer. President, Komissarju, Rapporteur, nishtiq nibda billi nirringrazzja l-rapporter fissam il-Kumitat Tana u għal-kooperazzjoni eccellenti u xogħol ibes. Jiena naf li ta' tagħti eżempju tajjeb ħafna dan ix-xogħol kifet kummissarju jidher li kollox miexi bħassoltu issa. Iżda ovvjament eh, da mhux biżejjed jekk naraw il-prijoritajiet tal-enerġija kif hemm fl-istrateġija tal-2020 eh, tieħu l-impressjoni li l-Kummissjoni fil-fatt trid taħdem kif dejjem ħadmet iżda mhijiex il-prijorità eżattament ser jkollna ħafna tnaqqis hemmhekk u wkoll eh, fil-qasam eh, ewlieni tal-enerġija. Eh, irridu nippruvaw nimmiraw lejn l-aktar affarijiet li ser nibenefikaw minnhom. kol rridu nassiguraw li tkabbir u prodotti per pereżempju ITER u Galileo ma jolqtux iktar ma jaffettawx iktar dik il-parti tal-budget. Wara kollox huma l-SMEs li l-iktar li aħna rridu niffukaw fuqhom. Irrid ikollhom priorità l-aċċess għal riżorsi wkoll u nippermettulhom li jkollhom riċerka eh, u innovazzjoni. Grazzi. Issa sur Signora Keller. Grazzi il-Kumitat li il-Azida fil-qasam tal-Libertà Sikurta Ġustizzja, iżda wkoll nasbu li jridu għandhom miżuri ġodda programmi dawk li huma ta' eżistenti għandhom jiġu evalwati mill-ġdid u dawn l-evalwazzjonijiet għandhom ikunu bażi ta' programmi ġodda. Aħna wkoll nħossu li għatem lokal sinerġiji Uh, u kol biex nifsimplifikaw iktar l-affarijiet u nassiguraw li kunem valur mizju ċara l-kull li namlu fuq livell Ewropew il-Kumitat li men bisħieħ li aħna nanalizzaw eh, l-affarijiet li qegħdin seħħu madwarna bħalissa u li għandna ntejbu eh, il-kapaċitajiet tagħna eh, fil-qasam ta' protezzjoni ta' rifuġjati integrazzjoni ta' Roma. U koll l-aġentijiet għandna jridu jkunu kapaċi li jagħmlu r-rwol tagħhom u koll l-aħħar ħaġa din se tkun interessanti għal kummissjoni l-Kumitat li bejjem hemm bisħieħ li parti sostanzjali ta' dan il-budget għandu jitpoġġa fir-riserva u wkoll aħna nqisu li għandna poġġu parti mill-staff expenditures għal-riserva jekk ma jkunx hemm eh, prezentazzjoni tal-UDP program li għadu kemm ġi diskuss. Eh, grazzi ħafna. No veo al signor Saudargas. nara il-sinjura Saudargas, miex prezenti. Grazie, signor Mozzero. Grazie, Presidente, eżis kollegi. Il-kontest ekonomiku diffiċli u finanzjarju la dejjen minnu rina id-djufijiet tal-istati membri individuali qed jiġġieldu biex jevitaw il-kriżi ta' dejn sovran. Din il-kriżi waslet għal tnaqqis kbir fl-investiment pubbliċi f'setturi ewlenin għat-tnedija tal-impjiegi u tkabbir l-istrateġija 2020 tinsab fiċ-ċentru tal-abbozz ta' baġit tal-2012 u din twittitri biex dan iċ-ċirku vizzjus nelbuħ darba l-dejjem. Anke jekk rridu narfu responsabilità li wriet il-Kummissjoni għall allokazzjonijiet għall-2012 jiena jiddispjaċini minħabba li jiena budget eh, jiena rapporter għal rapport fam minħabba illi ma tajniex kas programmi bħal progress illi jiġildu l-faqar, l impiegi nuqqas ta' impjeg fost il-żazax u kol il-program defni li huwa responsabli mill-politika biex niġildu l-violenza kontra n-nisa. Biex nikonkludi għalek naħseb li huwa meħtieġ li jkollna budget tal-2012 li jkun jista' jwieġeb mod aktar konkret għall sfidi illi l-Ewropa qed tindirizza. Grazzi President. Signora Matera. Grazzi, Signora Matera. U issa nabdu għal-kelima fissam il-gruppi għal PPE, zewċ minuti, Nissur la vija. Signor Presidente. Sur Presidente, Sur Commissario, onorevoli kollegi. Il-kompitu illi għandhom it-tlet istituzzjonijiet involuti f'dan din il-proċedura ta' budget mhux sempliċi irridu nilħu rivel ta' riżorsi li jqisu l-impenji li tħanna lihom fis-snin ta' qabel kif ukoll l-isfidi li l-Unjoni Ewropea għandha qudiema biex bekk nippruvaw insibu punt ta' bilanċ bejn il-bżonnijiet ta' tkabbir u żvilupp u l għarfien għal bżonn ta' austerita responsabli. Illum il-Parlament se tivvota dwar dan id-dokument importanti li rappresenta mandat hawnhekk għandna punt essenzjali għal dak nixaqsam trattat mal-Konsil. PPP ah, ridet ukoll tagħti aktar dettalji li rapport Balzani aħna nirrapport nirringrazzjaw ir-rapporter għax-xogħol li wetqet u eh, nisħu l-bżonn li konna risorsi għal finanzjament tal-miri tal-Istrateġija 2020. Dan irrid ikun fil-qofol tal-budget tal-2012 kif ukoll ikun il-qofol tal-budget stess biex aħna wkoll nifukaw fuq il-budgets nazzjonali. Irrid ikonna tkabbir b'solidarjetà biex nifukaw fuq ir-riċerka, tkabbir l-innovazzjoni, żvilupp u bekk aħna wkoll ngħinu lill smes Dawn huma l-prijoritajiet tagħna. Jiena nemmen illi l-investimenti f'dawn is-setturi huma mezz kif aħna noħorġu mill-kriżi. Jiena nappoġġa l-konċett tal-valur miżjud tal-Ewropa u dan il-valur miżjud irridu ta' sew inwettquh permezz tal-budget u il-programmar budgetarju ta' u finanzjarju. Nixtieq ukoll nitkellem dwar is-surplus. Jiena favur it-talba illi finanzjamenti mhux ehm, nefqa jibqgħu iżda Rridu u koll nqisu il-qafas multianwali finanzjarju għaliex ma nix bażi ġuridika li tippermetti l-Unjoni li zom dawn il-fondi u l-istess għal elementi oħra finanzjarji. Jiena ngħid ukoll illi rridu nifukaw fuq dak li ġara f'Diċembru li għadda. U kol fl-Ulju fit trilogu insibu pożizzjoni ta' bilanċ mal istati membri minar manċedu għal tnaqis finanzjarju għal dak li għandu xaqsam azzjoniet Ewropej li huma tassew importanti għall irkupru tal-Ewropa u għal 500 miljon ċittadin Ewropew. Por il gruppo socialista. Grazzi. Sur la via. Issa għaddu għas-Sinjora ta' un nofs. Grazzi, President. Jina għasalt fil-ħin. Għal il-membri kollha fil-kamra. Il-raġi tal-2012. U uh, parti mill pakket ta' governanza l-għanijiet ma l-istess uh, uh, joħloq kondizjonijiet għal bilanċ, iktar kompetitività, iktar xogħlijiet u koll permezz tal-użu tal-istrumenti budgetari meħtieġa irridu ħolqu iktar xogħlijiet. Irridu iktar tkabbir, irridu politika industrijali, fi kliem ieħor irridu ekonomija b'saħħitha. Aħna ma nistgħux nittamaw li konna żieda fil-GDP fil-kondizzjonijiet li ninsabu fihom issa fejn għanna ewra instabli u dajfa u ma nistawx nistennew li l-istati membri jimxu tajjeb dawn il-kondizjonijiet. L-Unjoni Ewropea għanda tkun ta' servizz ta' ċittadini tagħha, aħna fassalna l-għanijiet tagħna issa sempliċement irridu nagħmlu l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea tal-2020. Issa flok tmur lura l-Ewropa għandha Kun fuq qoddimnet innovattiva fid-dinja għandna bżonn ta' rivoluzzjoni industrijali ġdida. Il-budget tal-2012 għandu jkun parti mill-istraġeġija tal-2020. Aħna qegħdin nitkellmu dwar it-tieni sena ta' dan il-programm ta' 10 snin u aħna ma nistgħux sempliċiment ngħidu li aħna ser natu rizultati iktar tajt matul dawn l-10 snin u ngħidu issa liċ ċittadini li ser naqsulhom il-budget. Il-budget tal-2012 u l-2013 il-programm tal-FP7 għandhom iservu għal dawn l-anijiet. Grazzi. Grazzi. Issa nadu għassur ħaglund. Grazzi President l-ewwel nixtieq nirringrazzja l-rapporter tajba tagħna għall-ħidma eċċezzjonali li għamlet jiena sodisfatt li l-Istrateġija Unjoni Ewropea 2020 kienet il-bażi tal-ħidma ta' rapporter tagħna għanna prospettivi finanzjarji li jmiss nikkonsidraw pereżempju. U dan jaqgħad mod dirett il-priorità tax-xogħol tagħna għall-2013 Jiena nixtieq ngħid illi aħna kellna proċess tassew ibes fiħdan il-qafas tal-proċedura tal-budget. Ma kenniex l-istess ton fin-negozjati tagħna mal-Kunsill. L-Unjoni Ewropea jew aħjar il-Kunsill qal illi huwa marriċ iż-żieda illi ġiet proposta mill-Kummissjoni. Għaliex ġi konsidrat bħala ġiet konsidrata bħala żieda eċċessiva għal budget tal-2012. Din iż-żieda hija bbażata fuq ħidma akbar li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea. U dan jiġġustifika wkoll dak li qed nitolbu illum, nittamaw illi nivvotaw hekk illum. Kull sena fil-budget jinkitbu ħafna ċifri għal bosta ħidmit, iżda nafu li ħafna minn dawn il-flejjes fl-aħħar ta' snin jarġaw imorru lura għand l-istati membri. Dan huwa minħabba l-kwalità tal-ħidma tal-Unjoni Ewropea, ir-realtà ekonomika tal-Unjoni Ewropea. Tgħidilna illi il-budget tal-Unjoni Ewropea mhuwiex daqs kbir daqs kemm suppost huwa kbir aħna għanna bżon ta' rizorsi ġodda għal priorità li qbilna dwarhom. Il-grupp tagħna jaħseb illi hekk biss inkunu nistgħu ta' bilħaq naqdu responsabiltajiet tagħna. Un minuto y e medio il-Senjor Bokros. Grazzi s-sanadu Sur Bokros. L-Istat Grek huwa pratikament fallut Issa eh, irrid naraw meta ser nejnu għam. Iktar kmini, iktar ma jkun kmini iktar aħjar. L-Ewropa trid tifhem natura tal-problema mhijiex kwistjoni ta' likwidità, iżda kwistjoni ta' solvenza kbira u turi nuqqas ta' kompetitività internazzjonali eh, tal-ekonomija Greka. Jekk nagħtu iktar dejn il-persuni ħalsu taxxa fil-Greċja ser jagħmel iktar ħsara biex il-Greċja tibda toħroġ mill-kriżi fiskal tinsab fiha parti mid-dejn għandu jiġi maħfur ehm, privat u l-pubbliku. Il-banik Franċiżi, Ġermaniżi u Grigi għandhom jiġu rikapitalizzati mill-ġdid. Ehm, Nħabba li jattetajn ħafna mill-collaterals u l-bonds il-Bank Centrali eh, Ewropew jinsaf maqbut. Xin sena ilu fil-pajizi ex komunisti kien hemm ħafna riformi strutturali kienu l-istabiliment tal-banek eh, indipendenti ċentrali permezz ta' l ta' dejn pubbliku u kol Bank Ċentrali pratikament issa qed isegwi dak li għamlu pajjiżi komunisti. Hemm e, e, konflitt ta' interess u issa l żona ewra tissofri l-konsegwenzi. Huwa fil-fatt f'dan il-kuntest li aħna rridu naraw il-budget għall-2012 din hija allużjoni jekk nistennew li jkun hemm tkabbir mill-kontributi tal-Istati Membri għas-sena d-dieħla fid-dawl tal-pis li hemm fuq il-persuni li ħalsu t-taxxa l-lista tal-presidenti u l-prim ministri tal-ħames pajjiżi soldi u solventi m'għandniex ninsewhom. E, l-esperjenza tan negozjati b'sin u l-frustrazzjoni ta' falliment tal-Parlament Ewropew fl-aħħar tas-sena l-oħra ta' tfakkarna e, dwar dan il-periklu. Trialogu għandu jkun iktar modest u jrid ikun iktar realist, realista u dan huwa fid-dawl tal-isfidi l-kbar l-Unjoni Ewropea qed tiffaċċja l-futur. Grazzi, Sur Bokros. Issa f'sem il-ħodor għal-minuta Signora Truppen. President, kollegi, kummissarju, l-għonet, termini ġenerali jena nishtiq nappoġġa dak li għal sur Lewandowski. U ma fi żminijiet bħal dawn fejn aħna rridu nsibu bilanċ tajjeb bejn li nifrankaw il-flus u nsibu mod tajjeb ta' kif nofqu l-flus tagħna, nżommu ikon iktar investiment u l-affarijiet kollha li permezz tagħhom ma nxekklux l-ekonomija l stat jiena naqbel ma' din linja ġenerali u dan għandu ah, permezz tiegħu għandna niġġudikaw il budget tagħna. Il-kwistjoni hija issa kif qal il-Kummissarju aħna qed niġu kritikati pereżempju fuq eh, dawn il-kwistjonijiet jekk naraw proġetti kbar dwar reatturi nukleari, aħna naraw li dawn huma proġetti li issa qed jiksbu l-ikbar iżidiet fil-fondi fil-budget ta' din is-sena. Dan huwa eh, l-aħjar messaġġ li nistgħu ngħaddu fi żmien bħal dan meta hemm proġetti oħrajn ta' riċerka eh, riċerka fuq enerġija rinnovabbli li qegħdin jiġu rtirati l-Unjoni Europea trid politika vera tal-bidla fil-klima, allura dawk il-fondi m'għandhomx immorru lejn proġett ta' dan it-tip ta' nuklear, le ah, dan huwa dinja l-opinjoni tagħna għal dastan aħna ma nistgħux nappoġġaw din il-proposta anke hi waħda sajba mod ġenerali. Grazzi ħafna. Issa Isem, uh, eh, Is-sur Portax. Grazzi, President. Jiena nixtieq nqajjem kwistjoni politika li ma tinsabx fid-dokument. Din hija marbuta ma' sitwazzjoni li nsab fiha l-Greċja l-pajjiżi wkoll il-Portugal. Kif qal is-Sur Juncker riċentament żewġ pajjiżi u anka forsi oħrajn fil-futur li qed jiġu sottomessi għal ċikli infernali ta' austerità, politiċi ta' austerità u waħda twassal għall oħra dejjem u dan ser ikollhom konsegwenzi ċari għall investiment pubbliku u wkoll il-ħolqien ta' xogħlijiet. Għal dastant għandna bżonn nħarsu lil lin l-2012-2013 u nassiguraw li l-Unjoni Ewropea hija kapaċi li kollha politika eh, ta' fondi strutturali preċedament għal dawn il-pajjiżi li mbagħad tassigura li ma jkunix biss eh, cash flow advance. Iżda tassigura li l-kofinanzjament ikun wieħed tajjeb u jkun hemm kooperazzjoni nazzjonali biex bekk jkun hemm iktar eh, impjiegi u iktar investiment. Din hija xi ħaġa kruċjali għasni li ġejjin. Grazzi. Issa nadu Signor Andreasen, President. Waqt li aħna niddebattu fuq il-Greċja tista' tinħeles minn default, default li jista' jwassal għal eh, mal-tempat ekonomika fid-dinja kollha, din il-Kamra titlob li aħna nżidu il-budget tal-2012 b'5% kważi. Din mhijiex tajba, mhijiex tajba fajnejn il-persuna tal-16 fl-Ewropa u mhux se jżid il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea, il-budget tal-Unjoni Ewropea mhux u ma lanqas mill-kriżi, hemm ħafna osma fil-budget fejn aħna nafu li nistgħu innaqsu l-infieq. ċertu proġetti folots għandhom jifqu. jew inkella eh, reġuni fejn id-drittijiet ta' ċittadini qed jiġu minsija dan għandhom dawn l-affarijiet kollha għandhom jifqu għal daqstant il-Parlament irid jivvota biex jitnaqqas il budget tal-2012. Jekk dan mhux ser iseħħ allura iċ-ċittadini tagħkom se jkunu qegħdin e, jkollhom jorbtu fuq il-kapijiet ta' stat tagħhom biex jiddefenduhom. Grazzi. Issa fisem il-malettaġ minuta sur Hartong. Grazzi President, illum aħna qegħdin niddiskutu il-budget tal 2012 u ovvjament aħna kontra din iż-żieda ta' 5 fil-mija fil-budget tal-Unjoni Ewropea li qed tiġi proposta u hemm ħafna iktar flejes li qegħdin jmorru għal proġetti inutli u qegħdin jgħem jieħdu l-flus taċ-ċittadini. Kien hemm wieħed punt 1.3 biljun euro li jingħataw proġett ITER u dan huwa l-għar eżempju ta' dan kollu. Ħafna iktar eżempju oħrajn, pereżempju tal-budget preżenti fejn qed jintilfu ħafna flus, din hija nuqqas ta' viżjoni. Kull, kull stat membru għandu budget tal-2012 U allura il-gvern Olandiż jista' jagħmel użu mid-dritt li għandu biex ma jappravax il-budget sakemm ma jkunx budget bla ebda żieda ta' xejn dan huwa l-budget li l-gvern tiegħek jkun jaċċetta jiena nitlob lil Olanda u l-cittadini oħrajn biex jaqblu ma dan li għanni kemet. Grazzi, Nadja għall kellim oħrajn is-sur Gariga, żewġ minuti. Grazzi kummissarju, mm, kummissarju Lewandowski. E, dejjem jitkellem mod raġunevoli ħafna għal daqstant aħna nappoġġaw e, din is-sena l-mandat tal-budget huwa iktar importanti milli kien qabel fil-passat minħabba li aħna ser inkunu qegħdin ninnegozjaw waqt l-2012 fuq il-perspettivi finanzjarji li jmiss il-falliment fil-konċilazzjoni s-sena l-oħra f'Ġunju waslet għal problemi seri u dawn seħħew f'Novembru. Aħna nafu li l-istituzzjonijiet ser ikunu jistgħu jiksbu iktar kunsens. iktar mill-li kisbu s-sena l-oħra. Ukoll is-Sinjura Balzani fasles mandat raġunevoli ħafna li inkludi il-kondizjonijiet kollha li għandhom jiġu negozjati fil-perspettivi finanzjarji li jmiss hija titkellem dwar l-importanza tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea li nilħu l-impenji li diġa' li diġà saru U dan kollu se jkun budget għal-2012 u kol perspettivi finanzjarji li jmiss. Għalda stant huwa importanti li dan it-trialogu jkollu riżultat tajjeb għaliex ir-riżultat tad-trialogu fuq il-budget għal-2012 naħseb li ser ikollu effett eh, fuq in-negozjati għal perspettivi finanzjarji li jmiss. Aħna wkoll nappoġġaw it-talba tal-Kummissjoni għal żieda ta' 4.9% fil-pagamenti u mi ma jaqbilx ma dan jitjar eżattament kif qed isir il-budget din is-sena u x'problemi qegħdin isiru eh, qed niffaċċjaw biex nilħu mal-pagamenti kollha li hemm. Dan kollu qed ikopri ħafna mill-iktar bżonnijiet partikolari għandu l-Ewropa. Grazzi ħafna. Issa Sinjura Grelier. Grazzi President u grazie li rapporter. Rapport eccellenti. Trialogu fejn il-budget għati iqis l istrategija tal-2020 kollha kemm hi mod ġenerali u politika Ewropea tidher waħda diffiċli għal futur issa hekk għandna budget konġunt konsistenti wkoll iżda jridu wkoll inżommu f'moħħna l-bżonnijiet li hemm taċ ċittadini. Nistampa qalet li l-Kummissjoni ridet naqas drastikament l-ammont għal dawk li huma l-iktar fil-bżonn u dan se jinżel għal 113 miljun is-sena d-dieħla. Ewra għal kull abitant ser jintnafqu biex basikament jassunguraw li kullħat ikollu xiekol li ktar nis fil-bżon. L-Ewropa hija xaġa simbolika fir-rigward tas-solidarjetà u għandha turi solidarjetà morali, iżda ħniex qed nagħmlu hekk. Eh, eh, u importanti li s-soċjetà umana tgħin li liktar iktar nies li huma fil-bżonn Issa però qed naffaċċjaw affarijiet tekniċi għajnuniet tal-ikel, nies li iktar firma fil-bżonn, is-sitwazzjoni tagħna hija waħda diżastruża. Il-Parlament u l-membri parlamentari jafu wkoll li eh, kollox kien ġi diviż berba. Aħna rridu nisimgħu u ma nmarbux l-intenzjonijiet budgetari li għandhom jiġu eh, espressi eh, sewwa fil-trialogu eh, tal-budget. Grazzi. Grazzi u issa l-minuti s-Sinjura Jensen. Sinjura Jensen mi jiexada għawnek. U għalda stant naddi il-kelma l-Sur Ellis għal-minuta. Grazzi, grazzi ħafna jint il-kellim u jiena nixtieq nifraħ li rapporter li għandha xogħol diffiċli ħafna fit ċirkustanzi li nsabu fihom fejn l u huma nfassla l-istrateġija tal-2020 hemm ftit li ma jaqblux mal-bżonn li niffinanzjaw qatt ta' proġetti. Il-problema hija di kif ser niffinanzjaw dawn l-ambizzjonijiet eh, f'ċirkustanzi diffiċli li ninsabu fihom illum. lum nistgħu narawhom fid-diskussjonijiet għall-Kunsill dwar l-Ewropa kif qal is-Sur Bokros ukoll. Meta ngħidu fil-grupp tagħna li għandna niffukaw iktar fuq il-kwistjoni tal-valur tal-flus f'dawk il- qosma tal-budget fejn aħna suppost naqsu ma nofqux daqshekk u l-Kummissjoni kienet se titkellem dwar zero expenditure fuq l-amministrazzjoni u oqsma oħrajn tal-budget fejn eh, aħna għadna rridu nifukaw iktar fuqhom għalda stant issa fil-għarri fejt għon eżaminazzjoni serja għamilna xi 60 domanda lill kummissjoni biex naraw eżattament fejn għandna implementazzjoni ħażina. Ah, Nkella ser naslu f'pożizzjoni fejn ser inkunu nafu l-prezz ta', ta kollox imma l-valur ta' xejn. Grazzi. Grazzi. Issa naddu s-Sinjora Vertman għal-minuta. Grazzi, dan il-bozz tal-budget tal-2012 din hija l-ewwel darba li aħna rajna l-istrateġija tal-2020 u l-effetti jew fil-proċedura tal-budget jiena nixtieq nifraħ lil kollega tiegħi u għandi xi ftit punti hawnhekk x'insemmi fuq medja għandna 20% fl-Unjoni Ewropea. Rrid nagħmlu ċara għalfejn, pereżempju, iż-żaża qegħdin jipprotestaw Porta del Sol per eżempju. Qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar ġenerazzjoni mitlufa. Irrid nagħmlu ħafna iktar għal dawn iż-żgħażagħ l tal-2020 qed nitkellmu dwar 35% bej wieħed u ieħor tal-budget li qed imur fuq infiq li huwa meħtieġ biex tiġi implementata l-istraġġija tal-2020 din is-sena. Jiena naħseb li aħna rridu nagħtu lill-Kummissjoni iktar tarlok biex bekk tkun tista' tibtel bejn sezzjonijiet differenti tal-budget. Grazzi. is Vona l minuta u nofs. Iva, grazzi President. Jina naħseb li aħna l kol nafu illi l-budget ta' din is-sena u trilogu ser ikunu diffiċli għalhekk bħala parlament aħna rridu nkunu ċari dwar il-prioritajiet tagħna u x'inhuma dawn il-prioritajiet irridu nkunu lesti li niġġieldu għalihom. Jiġifieri fi ftit tal-kliem irridu nkunu lesti illi naraw kif nistgħu nallokaw mill-ġdid ir-riżorsi għall prioritajiet tagħna fl-opinjoni tiegħi il-priorità tagħna irridu jkunu dawk il-linji ta' politika li jippromovu tkabbir u l-impjiegi fl-Unjoni Ewropea l-iktar fi żmien fejn l-Istati membri qegħdin inaqsu l-infiq tagħhom, pereżempju l-politika ta' koeżjoni u l-fondi strutturali huma ewlenin biex nħeġġu it-kabbir fir-reġuni tagħna. Għalhekk għandhom bżonn ta' fondi xierqa u jiena nappoġġa iż-żieda għal fondi strutturali, ir-riċerka u l-iżvilupp. L-universitajiet u l-istituzzjonijiet akademiċi wkoll huma importanti. L-innovazzjoni hija ewlenija u rridu nibdlu r-riċerka u l-iżvilupp fi prodotti f'negozju f'postijiet tax-xogħol. Infrastruttura u investiment u ma wkoll importanti l-investiment fi trasport, il-network, network tal-enerġija, l-espansjoni tal-broadbands li ktar fil-reġuni tagħna l-kol ser jixprunaw it-kabbir u l-postijiet tax-xogħol fl-aħħar net l-Unjoni Ewropea minħabba Trattat ta' Lisbona għandha responsabiltajiet ġodda u għalhekk irridu nipumpjaw il-flus f'dawn ir-responsabiltajiet u jiena nixtieq nitlob il-Kummissjoni biex fil ġejjini dan tindirizzaħ ukoll. Grazzi, signora Jensen. Minħabba li qed nara illi issa wasalt għandek minuta jekk tixtieq titkellem. President, grazzi, il-problema din id-darba hija dwar il ħlasijiet għaliex il-Kunsill u ħafna stati membri ma jridux iħalsu. Irridu nsibu soluzzjoni dwar dan. Is-soluzzjoni ser tiddependi wkoll fuq l-abilità tal-istati membri illi jużaw l-allokazzjonijiet tal-fondi strutturali. Fil-budget tal-2012 naħseb li huwa importanti li aħna niggarantixxu li l-impenn għas-settur tal-enerġija ser ikun jista' jitwettaq. Irridu nużaw ukoll fondi għal pjan set għal l-enerġija li tiġġedded. Il-proġetti hemm jinsabu, irridu nappoġġawhom dawn il-pjanijiet dawn il-proġetti. Il-problema minnaħa l-oħra tinsab fir-rigward ta' ITER qed isir ħafna pressjoni fuqna minnaħat tal-Kunsil, imma naħseb illi aħna rridu namlu il-pressjoni fuq il-Kunsil aħna favur dan il-programm. Iżda il-Kommissjoni taf sew illi aħna maħniex lesti illi nifinanzjaw jiter għaskapitu ta' proġetti oħra. Grazzi Onorevoli Jensen, naddu għal-keġ tijaj għal-minuta l-Onorevoli Kelly. Grazie President, b'mod ġenerali il-flejes li jintefqu fuq il-livell Ewropew irridu jżidu l-valur u dan irrid ikun ċar fajnejn iċ-ċittadini tagħna. Iżda sfortunatament eh, li nżidu l-valur u li nuruh huma żewġ affarijiet totalment differenti u din hija xi ħaġa li rridu nindirizzaw mill-qrib. Rridu nallinejaw il-budget biex juri liċ-ċittadini li l-istati membri illi dak li qed nagħmlu hawnhekk qed iżid il-valur. It-tieni l-istrateġija 2020 hija kruċjali għal ġejjieni tal-Unjoni Ewropea. Fl-2020 aħna ser niġu ġudikati mhux bid-daqs tal-budget tagħna imma jekk ksibniex riżultati dwar l-istrateġija 2020 jekk jirnexxilna l-Unjoni Ewropea ser tkun f'pożizzjoni aħjar kollha aktar tkabbir, aktar postijiet ta' xogħol, aktar enerġija li tiġġedded, aktar flejjes li jintefqu fuq l-innovazzjoni u aktar imprendituri. Dawn għandhom ikunu fil-mira tagħna. Fl-aħħar net nixtieq ngħid illi neħtieġu l-own ir-riżorsi propri u aktar ma jiġu għandna malajr aktar anqas ser ikonna bżon noqodu niddibattitu, noqodu niddiskutu il-budgets. Grazzi. Il-kellim li miss. Grazzi, President. Jina nishtiq nifraħ li rapporter il-Sinjora Balzani. Il-budget huwa l lodda bażika, l lodda fondamentali, huwa l-pilastru tal-politika tal-Unjoni, is-CAP, il politika ta' koeżjoni, ir-riċerka, il politika esterna. Jekk ma jkunx hemm flejjes li appoġġaw dawn il-linji ta' politika, xejn ma jagħmel sens u għalhekk illum minħabba il-kriżi għandna bżonn li jkollna budget, kummissarju tal-budget aktar b'saħħtu biex nissodisfaw il-ħtiġijiet, neħtiġu l-flejjes għal programmi ta' taħriġ, programmi ta' impjiegi, programmi għazzazax. Kif kif intqal diġa rridu nejnu lil dawk illi l-aktar jinsabu fil-bżonn. Ilbsu il-kappell politiku ta'kom ek joġobkom. uru sninkom u zguraw illi intom ser taqdu dmirkom għalix jekk le dak kollu li qed nagħmlu huwa għal xejn. Grazzi issa għal minuta is-Sur Ferrera. Grazzi Sur President. Minħabba il-limiti ta' sew marġinali tal-budget komunitarju ma jidirx illi n-nis l-Unjoni Ewropea huma lesti illi jibdluh. Dan ma jikkonformax mal-ħtiġijiet tagħna, mal-bidliet illi rridu nagħmlu. Din hija ħaġa inaċċettabbli. Ma rridux nibqgħu nagħtu kundizzjonijiet mhux aċċettabbli fuq il-kofinanzjamenti. Tafu x'inhu marrati ta' self Aħna neħtieġu il-kofinanzjament irdu niżguraw li dawn il-miżuri ta' austerità flimkien ma' taxxi dejjem jiżdiedu ma jistawx jkomplu għaddejjin. Neħtieġu investiment pubbliku għalhekk neħtieġu tnaqqis sa massimu ta' 10% fil-mija. dawk li l-aktar għandhom bżonn irridu nejnuhom aktar biex ikunu jistgħu jużaw aktar il-fondi komunitarji. Irridu niżguraw illi il-flejes ma jmorrux għan killi illi m'għandhomx daqshekk bżonnhom, għaliex inkella ser nżidu diverġenza fl-Unjoni Ewropea, għaliex għandna politika budgetarja illi għandha rwol kruċali imma janfasla ħażin. Is-Sur Ja. Äh, Herr Präsident, wir alle wissen, die Union muss den Gürtel enger schnallen nicht nur weil eine Budgeterhöhung angesichts nat Qed jaħdem tajjeb wis ilkoll nafu illi l-Unjoni Ewropea titnaqqas naqqas u tnaqqas mhux biss il-budget imma programmi ta' tfaddil nazzjonali u din hija daqqa ta' ħarta għaċ-ċittadini tagħna. Mis-sena dieħla ser ikonna nibdew inħalsu għal mekkaniżmu ta' stabilità Ewropew u dan ser isir budgets nazzjonali tas-sew limitati irridu nħalsu il-surpluses l-istati membri Jekk irdu nibqgħu nagħmlu dan, irdu nikkonvinċu li ċittadini tagħna il din hija l-aħjar ħaġa li rridu nagħmlu. Jiena naħseb illi aħna għandna pagamenti li huma stabiliti għal bosta snin għal programmi multianwali u ma nistawx innaqsuhom bl-ebda mod skont it-trattat iżda jiena naħseb illi aħna għandna biżejjed marġni ta' manuvra fejn nistaw infadlu Apparti li nistabilixxu aġenziji ġodda irridu l-ewwel qabel kollox niġġieldu l-problema ta' frodi u nagħtu kontribut serju għaliex dan jista' jsaraħ xi ftit il-baġit tagħna. Is-Sur Molza. Grazzi Sur Molza, issa l-Onorevoli Herzog. Grazzi, issa nixtieq nagħmel żewġ proposti speċifiċi. Il-Grupp Soċjalista jappoġġa it-twetti ta' ITER iżda huwa ma jaqbilx ma' trasferiment ta' 100 miljun mis-seba' programm qafas. Aħna nixtiequ illi l-programm Ewropew tran il-programm ta' trasport trans-Ewropew li kollu flessibilità ta' 5% irridu nużawa din il-flessibilità Naħseb li dan huwa prerekwiżit biex l-Unjoni Ewropea tagħmel ħafna aktar għad kabbir. Grazzi, Onorevoli Herzog. Il-Komissarju. Jiena nixtieq nwieġeb għal mistoqsijiet konkreti l sur Kapula Santos u l-Sinjura Grulier meta huma defendaw drittijiet tan nies fil-bżonn. Nafu ġara sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja illi illimitat il-kapaċità tagħna fil rigward ta' l-istoks, l kim sejħa stoks. U għalhekk aħna naqqasna l-volum minn 500 miljun euro għal 113 il miljun euro għalhekk irridu insibu soluzzjoni, irridu nsibu bażi ġuridika ġdida. It-tieni suġġeriment li laqat il-musmar fuq rasu għal illi aħna m'għandniex bizzejed biex nirriflettu il-prioritajiet tal-budget li jmiss. Dan minħabba il- nuqqas tan fi u kien hemm dewmin fi proġetti bħal Nabucco pereżempju u eh, proġetti oħra mal l-Azerbajġan. L-Azerbajġan rebħet il-Eurovision Contest rilassat xi ftit u għandha dewmin kbir issa. U dan jolqot il-programmi tagħna għas-sena diħla l-iktar għall interconnectors tal-enerġija għal dawk li jridu jnaqsu il-budget jiena nixtieq ngħidilhom illi skont l-obligi legali fl-2012 aħna irridu nħallsu fil-konfront tal-Greċja u pajjiżi oħra li nsabu fi problemi huma jridu l-awsterità imma jridu l-investiment ukoll u l-obbligi legali tagħna huma dwar l-investiment dwar il-fondi strutturali għas-sena dieħla. Grazzi. Grazzi Kummissarju Lewandowski, issa Sinra Balzani, rapporter. Grazie. Din id-diskussjoni hekk interessanti illi segwit id-diskussjoni li kena fiħdan il-komitati li illi qegħdin naraw illi dan il-Parlament jaqbel bisħieħ dwar l-istrateġija ewlenin. Il-punt l-aktar importanti huwa dwar il-budget li illum huwa l-iktar strument importanti l-unika strument illi jista' jagħmel bilanċ bej il-konsolidazzjoni tal-kontijiet pubbliċi u l-ħtieġa li nappoġġaw it-kabbir huwa il-pilastru uniku illi għandna kontra ir-riskja illi l-konsolidazzjoni il tigrava s-situazzjoni fl-Ewropa u għalhekk dan huwa strument li jinsab fil-qofol tax-xena. Il-Parlament Ewropew mhux qed jitlob budget ambizzjuż b'mod ġenerali, ma qed jitlob strument b'saħħtu l-iktar dwar dawk il-prioritajiet il llum huma ċari daqs il-kristall. Fiħdan l-istrateġija 2020 għanna l-investimenti għax-xogħol illum f'din il-Kamra semmejna l-darbohra ir-riċerka, l-iżvilupp, il-koeżjoni soċjali, l-enerġija. Dawn huma prioritajiet kollha illi illum din il-loba tal-budget turina kemmi importanti hemm bżonn ta' serjetà fl-intenzjonijiet tagħna u dan ifisser li għandna bżonn ta' kredibilità istituzzjonali u għalhekk dan il-budget illum huwa importanti fost bosta kwistjonijiet oħra, fost bosta affarijiet oħra, għaliex umbat isir li xprun biex wetta l-impenji tagħna u din mhix xi ħaġa żgħira. Huwa element importanti wkoll biex jati mill-ġdid stabilità l unjoni Ewropea u koll l-munita unika tagħna u għalhekk nittama illi diġà f'dan it-trilogu din il-klima ta' responsabilità b'saħħitha illi għadna tiftaħ serje ta' negozjati tajbin u kostruttivi wkoll għall-Unjoni tagħna u għall ġejjeni tal-Unjoni tagħna. Grazzi. Grazzi. Ser nivutaw dwar dan il-punt f'nofsinhar illum. Issa nixtieq ngħaddi għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna li huwa dibattitu konġunt dwar il-politika ta' koeżjoni. Nixtieq ngħaddi il-kelma lis sur Piper għal erba' minuti l-ewwel qabel kollox.